Il-President. Vielen Dank. Grazzi ħafna. Nerġa' niftaħ is-seduta kieġobkom poġġu bil-qiegħda. Il-minuti qegħdin eh, huma disponibbli jekk eh, m'hemmx ebda oġġezzjoni. Minuti huma adottati issa għandna l-ewwel nistgħu ngħaddu mill-ewwel għall-istqarrija u diskors naħa tas-Senatur Professur Mario Monti President tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika Taljana. Jiena nixtieq nilqak fostna u għalur kbira lina Professur Monti li nistgħu nilqgħu kawwek u dan huwa onur kbira għall-Kamra kollha. Signori, Ftit klim fuq il-proċedura jiena ngħid lill-membri li f'din id-diskussjoni mhux jkollna proċedura ta' KHDI, ġifieri laqas ħaq toqogħdu xxejru l-karti il-boj il-boj il-bajda, għal din raġuni tistaw Fil-fatt eh, ma turnix li tixtiequ titkellmu minħabba li sfortunatament aħna m'għandniex eh, proċedura ta' kaġdej għal din diskussjoni dwar l-ispjegazzjoni u dikjarazzjoni fuq il-kriżi ekonomika nixtieq ngħaddi immedjatament sabiex nistieden lill professur Mario Monti ħalli jitkellem. Grazie, signor President. Grazie, Tassessor President. Dan huwa nur kbir għalija u anke għall-Gvern Taljan li ġi mistieden hawnhekk fil-Parlament Ewropew fis-sessjoni plenarja sabiex bekk nkunu nistgħu nagħmlu diskors u namlu t-natu kemtejn u nixtieq nibda bil-insellem il-Parlament Ewropew għalix dinja verament xi ħaġa sabiħa li ninsaf fostkom Niftakar fi fat l-ewwel darba meta jiena tqajt l-ewwel darba mal-Parlament Ewropew fil-Jannar tal-1995 għal smih dwar il-konferma bħala jiena bħala membru fil-Kummissjoni u għalhekk f'dawn l 10 snin il-Parlament għalija kien interlokutur deċiżiv. Ta' bilħa rajt il-ħajja demokratika Ewropea tikber fl-influenza tagħha din il-Kamra, fil-Kamra anki ta' Brussell u tal-Kummissjoni. U dejjem ikkolli ngħid li sibt li fiħdan il-Kummissjoni li nkont nagħmel parti minna u ninsellem ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni, konna sepp li l-Parlament kien dejjem allejat prinċipali biex aħna nkun nistgħu mmexxi l qudiem il-kostruzzjoni Ewropea. Issa, illum qed ninsapruhi fis-siġġu fil-Parlament li qabel qatt ma kelli l-opportunità li Nieħu sem fiħu hija esperjenza ġdida għalija li nkun responsabbli għal politika ta' stat membru. Nista' naċċertakom li għalija ma nistawx naqsmu jew niddividu responsabilta li għandi eżempju jiena għal pajjiż tiegħu u responsabilta bħala Taljan lejn l-Unjoni Ewropea. M'hemmx differenza bejnietom. Ta' sikwit u kol rajt minn Brussel bħala pozizjoni ta' kommissarju, gvernijiet nazjonali jaqdu rwol ta' akkużaturi lejn il- l-istituzzjonijiet ġifri jakkużawhom wara li jkunu ħadu sem fi ftemiet fiħdan dawn l-istess istituzzjonijiet. U għalhekk jiena wet li l-nifsi li qatt ma nitfal ħtija fuq l-Unjoni Ewropea u nilab doppja u dejjem nispjega lil kollegi tiegħi fil-Parlament f'postijiet oħra li sagrifiċċji importanti u r riformi diffiċli fejn iċ-ċittadini Taljani eh, ikollhom jagħmlu f'dawn iż-żminijiet mhumiex biss imposti mill-Unjoni mill-Ewropa ma huma wkoll neċessarji għal ħajja ta' kuljum, ħajja ekonomika, soċjali u ċivili, taljana u anki jinsabu fl-interess tal-ulidna stess. Dawn ma fajjiet ukoll l-Ewropa qiegħda titlob u edha tħeġġeġ li jsiru. Però dawn m'għandhomx ikunu mafusa u l ħtijat tefa fuq l-Unjoni Ewropea l tajjeb li immexxu bħalissa pajis li għandu materja prima aktar rara fil-Unjoni Ewropea, ġifri opinjoni pubblika li hija favur l-integrazzjoni u l-kostruzzjoni Ewropea. Jiena nħoss il-ħtiġa li ma ndajfuwiex din il-materja pira prima ma anzi nsaħħuha u għalhekk inħossni fid-dmir li nieħdu ħsieb u nħarsu bisħieħ din il-ħtieġa nipperswadu ċ-ċittadini għabbażi ta' argumenti solidi u mhux biss fuq il-ftejmit Ewropej u f'kull ħin li kolli jena nistiden il-kollegi tiegħi ta' stati membri oħra tal-parlamenti Ewropej oħra li jużaw l-istess attenzjoni li jagħtu din l-attenzjoni għal kostruzzjoni komuni. L-Italja f'dan l-istadju ħadet impens sur President, membri onorevoli, fġirja biex ngħidu biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni ta' kriżi, ta' emerġenza aħna ftit ftit qed jirnexxilna neliminaw u noħorġu l-pajjiż tagħna minn dan id-dell li nxteħet fuqna li fil-fatt wassal għal problemi fiż-żona tal-euro. Għalhekk aħna bħalissa qed nagħmlu l-isforzi kollha neċessarji dak li għandu xi ma' konsolidazzjoni tal-budget u kif dak li għandu xi jaqsam eh, riformi strutturali nixtieq ukoll mill-ġdid infakkar li l-impenn li t-tiħet is-sajf li għadda minn dak li kien hemm qabli l-President tal-Kunsill Sur Silvio Berlusconi li nerġaw nwaslu l-budget tal-gvern taljan fuq l-istess binarju. Bħasnin ta' qabel ġifiri ħadna impenn li ittieħed f'kondizzjoni ta' emerġenza. Il-gvern tiegħi żan talabx biex nibdlu dan l-impenn anki jekk huwa ibes u ser iwassal ukoll għal avvanz primarju ta' 5% mill GDP tal-GDP u għalhekk aħna indeterminati li naslu għal dan l-ekwilibru dan il-bilanċ tal-kontijiet tagħna tal-budget u qed ikollna wkoll konfigurazzjoni tal-Parlament li qed jeżisti bħalissa fl-Italja biex bed bl-aktar ħeffa nkun nistgħu nagħmlu riformi strutturali li huma neċessarji. Bħalissa però l-Italja titissib ruħa f'pożizzjoni ta' sigurta u kif nafu it tri ovvjament għada twila, pero kontent u ninsab ċert li l-Italja misser ta' ruħa u tkun passiva għall-orientamenti politiċi tal-Unjoni Ewropea. Ġifri ser tkun Italja li ser tkun trid tikkontribwixxi dejjem aktar biex tiddetermina dawn l-orientazzjonijiet u anki taqdi rwol li huwa mistenni minn pajjiż fundatur fl-Unjoni Ewropea, l-Italja, u waħda mill-ekonomiji l-aktar kbar fiż-żona euro. U għalhekk f'dan l-ispirtu jiena kont verament kuntent li nilqa l-istedina għal kollaborazzjoni mill-qrib li waslet mill kanċillir Ġermaniż u l-President tar-Repubblika Franċiża lejn l-Italja u dejjem sħaqt magħhom mill-bidunet mill-ewwel laqa triangolari li kellna lil kontribut li l-Italja ser tagħti ħajkun kontribut orjentat lejn il-komunità kontribut orientat lejn komunità u anki lejn l-istituzzjoni Ewropej u li għandha l-intenzjoni li tħaddan dejjem il-possibiltajiet biex bekk noħolqu pontijiet aktar milli asmiet brigward ta' pajjiżi li għadhom mhux qegħdin fiż-żona euro u lejn dawk il-pajjiżi li setaw juru li qatt mu ser jissieħbu fiż-żona euro Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tkun inklużiva u mhux teskludi stati membri. Kenting sur President speċjalment meta nqisu suġġett li qed nitkellmu fuq il-kriżi ekonomika, il-tkabbir u l-impjieg. Nixtieq ngħid kentejn fuq dak li naħoss li huwa riskju prinċipali f'din il-fażi tal-ħajja Ewropea. L-euro, l-munita euro, kienet l-aktar ħaġa ambizjuża fil-kostruzzjoni komunitarja. Għan nistaw nippermettu kollox, pero ma rridux li dan ikun fattur li jiddividina jew jisseparana bħala Ewropej. Dan ir-riskju jeżisti però. U aħna edin naħdmu biex insibu soluzzjoni li tinstaff fil-qrib, pero u kol rridu naħdmu u natu sforzi u kol għall-irkupru ta' spiritu ta' solidarieta li proġett wieħed, ċifri il-krizi ta' zona euro waslet biex jimbtu ħafna dispjaċiri, ħafna stereotipi, asmu l-Ewropej skont il-reġjuni għanna eh, dawk il-pajzi ċentrali u dawk fil-periferija. Iġifiri, dawn irridu ninjurawhom daw l-affarijiet. Jina rappresentant ta' stat li huwa konsidra ġeografikament li għad fil-periferija u mandi xejn, mandi lebda oġġezzjonijiet lej dan il-ħsieb fuq il-ġeografija, prof l-istess waqt nixtieq ninnota li l-istati ċentrali u fil-fatt anki kienet l-Italja dak li ndux jaqsam ma' responsabilta kienu l-istati ċentrali biex bdew miż-żewġ ekonomiji prinċipali tal-żona euro ġifri Franza u l-Ġermanja li kienu fil-bidu huma tal-kriżi tal-dan il-patta stabilità u ta' tkabbir u anki il-kredibilità limitata tagħhom fl-2003 li bil-kompliċità tal-Italja li kienet edha kella l-presidenza fideja dak iż-żmien, presidenza ECOFIN ukoll, dawk il-pajjiżi ippreferew li jeżerċitaw l-influenza politika tagħhom fuq l-istati membri l-oħra sabiex bekk jaqsmu jew jeliminaw l-infurzar tal-regoli jew jeliminaw l-infurzar tal-regoli din hija xi ħaġa li arfuha il-gvernijiet ta' Franza u tal-Ġermanja. Ġifri hawnhekk qed ngħid xejn ħażin lejn il-kollegi tiegħi il-kanċillier tal-Ġermanja u l-kollega tiegħi ta' Franza, però dan id-disgwit imbeda mill l-istati ċentrali Ewropej fejn bdew dan il-ħsieb u ippromuovu din id-disciplina ta' budget, iġifir issa ma nistawx ninsew li hemm responsabiltajiet li jaqgħu fiħdan l-istati ċentrali tal-Ewropa. Ma nistawx ukoll ninsew li hemm dawk l-istati fil-periferija xina ukoll qed nirrappreżenta dan il-pajjiż tal-Italja li nsaf fil-periferija. Ma ħtija tinstaf fuq dawn l-istati. Pero aħna eliminajna ma ħarisniex lejn id-disciplina tal-budget, pero fl-Unjoni Ewropea, sur President, ma jenniex dawk li huma tajbin u dawk li huma ħżiena, rridu nerfaw responsabilità għal dak li saru fil-passat u anki waqt il-kostruzzjoni ta' dak li għadu jiġi, dak li jrid iseħħ. Aħna ħadna madwar 8 snin bsejn fejn l-istati membri, il-kummissjoni, u l-ewwel nett nista' ngħid iva, il-kummissjoni x'nixtieq naraf u nisħaq eh, u natiġġieħu ukoll il din l-istituzzjoni li huwa l-mutur tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament li f'dawn l-aħħar snin kellu rwol dejjem akbar. Iva dawn l-istituzzjonijiet ħadu 8 snin twal biex jerġgħu jibnu mill-ġdid kredibilità għal patt ta' stabilità u tkabbir u għalhekk rid natiġi ħarwol li dan il-Parlament ħasem fih speċjalment bil-kostruzzjoni ta' il program ta' Sixpack li wassal għal kredibilità fid-disciplina li aktar superjuri li minn dik li il-Kunsil kien daħal fis-seħ. Allura meta ħna neħsbu li il-parlamenti edin jajxu din il-fazi storika, ċifri dik li indisciplina meta nqablu għamma l-eżekuttiv, dan jeżisti wkoll fil-pjan nazzjonali, però nixtieq nara fil-lum il-ġurnata li mhux vera fuq il-pjan Ewropew, dan il-Parlament ikolli ngħid li sar fattur ta' disciplina grazzi għax xogħol li dan il-Parlament għamel. Ma nasibx li issa dan huwa l-ħin u l-moment li poġġu fl-arkivju id-disciplina tal-budget u l-fat li aħna sa ninsabu ruħna sodisfatti għax għanna l-fiskil compact u naddu għal oħra li għad kabbir, jinnasab li dawn l-affarijiet iridu jkunu marbuta fl-imkien. U dan jottu kol għal ħajja tana ta' kuljum fil-pajzi tana l-biraħ flimkien mal-kollegi tiegħi fil-Kunsil tal-Ministri kellna nieħdu deċiżjoni jibsa u mhux popolari. Jiġifieri li ma nagħtux il-garanzija finanzjarja tal-Istat Taljan għal proġett importanti li ma namlux l-Olimpijadi fl-2020 fl-Italja. Ovvjament dak kien dispjaċir kbir, speċjalment f'Ruma. Ma ntlaqatx tajba din l-idea. Però aħna argumentajna u naħseb li l-opinjoni pubblika fl-Italja femet li l-imperattiv essenzjali għall-Italja llum il-ġurnata fl-interess għall-Ewropa u li il-ġimma li għaddiet f'Washington jina kelli ix xieda kemm istabilità ta' zona euro hija meqjusa bħala ġit għal hija tad-dinja, għall ekonomija tad-dinja. U għalhekk f'dan il-mument kull ġest, kull azzjoni ta' peace ta' kwistjonijiet li jistgħu waslu l-aktar inċertezza ma naħsibx li jkunu konformi ma' responsabilta li aħna bħala mexxejja ta' sikwit eh, wasanna l-illużjoni fil-pajjiżi, ġifri li neliminaw ir-responsabiltajiet tagħna għal-futur, ġifri nittama li kunem okkażjonijiet oħra għal avvenimenti kbar fl-Italja kif diġa seħta sikwit fil-passat u l-Italja seta tajt u tagħti anki l-kontribut tagħha l-kultura fl-isport u għall-avvenimenti Ewropej. Però nemmen li dawn huma xhieda żgħar biex nuru li id-disciplina tal-budget mi xi ħaġa reċenti li ridu eh, infarfru minn fuq darna bħala responsabilta ma għal mod kif għandna neħxu l-ħajja ta' kuljum. Fil-mejda tal-Kunsill Ewropew, Sur President, l-Italja bħalissa qed taħdem fuq il-tkabbir. Għaliex aħna inħossu l-koxjenza tkun f'posta li meta namlu dak kollu li huwa neċessarju disciplina tal-budget. Il-Kunsill Ewropew ta' 30 ta' Jannar fejn Umbat ser ikun hemm kunsill ieħor fl-ewwel ta' Marzu għandu ħafna aktar xjajt fuq it-kabbir. Jena naf kem dan il-parlament jinterpreta u jaħdem fi xol tijaw ta' kull-jum, anke fi deċizjoniet li jittihdu fuq il-proġett individuali, l-importanza ta' tkabbir. L-Italja u talbet u kizbet fil waqt il-Kunsill Ewropew biex jenata tnata priorita aktar għolja mill-passat li tkabbir anki dawk l-anijiet tal-politika ekonomika. U dan jista' jkun possibbli mingħajr ma nqajmu diskussjoni dwar id-disciplina baġitarja. u allura tajjeb li noħorġu mid-diskussjoni ta' kuljum. Per eżempju, is-suq waħdini qabel kwistjoni tal-integrazzjoni Ewropea di għandha ħafna xtajt u xtamel għal l-ekonomija Ewropea. Sur Barnier kien il-protagonista tal-inizjattiva li ħadet il-Kummissjoni l-att dwar is-suq waħdini li fih insibu potenzjal kbir ta' tkabbir fil-Kunsill Ewropew l-Italja edha tiġġielet sabiex wara l-klim ikun hemm il-fatti u bħeffa u b'tali mod li l-kapit tal-gvernijiet ikunu jistaw jihdu azzjoni anke permess tal-vizjonijiet tagħhom u li jagħtu l-aktar spinta l-qoddim fuq livell politika. Is-suq waħdini kolna najdu li huwa il-ħajja u r-ruħ tal-Unjoni Ewropea u aħna tlabna biex niżviluppaw bil-qawwa. Per eżempju, hawnhekk nixtieq nirrepeti minn dik xi ħaġa li jiena għad fil-Kunsill Ewropew. Tajjeb li konna fiskil compact, tajjeb li jkollna li jkun imsaħħaħ tal-imot, anke għal ħames darba narmaw il-budget tagħna. Però mhux neċessarju Importanti li għanzi li namlu għek għal l-integrazzjoni tas suq wahdini wara kollox, din għanda tinata l-istess importanza. Irrit ikollna mekkaniżmi b'sanzjonijiet għad disciplina tal-budget u rridu naraw li ma jkunx hemm stati membri li ikomplu jiksru il-dawn ir-regoli stabiliti għal sena li ta sakemm il-Kummissjoni mbagħad tħares il-proċeduri kollha jew taqbes il-proċeduri kollha sakemm din dan il-pajjiż jitressa qudiem il-qorti tal-ġustizzja. Ġifri dawn ma regoli ma tantx ħadmu Tajb li kon nkunu d kajna ħafna żmien lejn l-Unjoni Monetarju u d-disciplina ta' budget sabiex e, eh, umbat naslu għal dak li nixtiqu u ma ħażin jekk ma natux ħarsin lejn is-sitwazzjoni ekonomika fejn il-bażi ta' żona euro għalhekk importanti li issa natu kas lejn dan kollu. Issa rigward it-kabbir Hawnhekk nixtieq minna ftit ieħor nikkonkludi għaliex naf li l-ħin prezzjus fil-Parlament huwa apprezzat aktar minn kull parlament ieħor. U tajb li nkunu disċiplinati sur President. Issa rigward l-Stability Bonds. U il-Parlament wera kemmu kemm jisab maġġoranza kemm huwa uh, favur dan. Però ma nistgħux inqishom bħala strumenti ta' disciplina ta' budget, dan huwa strument ta' integrazzjoni aktar kbira ta' swieq finanzjari huma strument li jekk jinħolqu b'mod tajjeb kif hemm fil-Green Paper tal-Kummissjoni u fir-Reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, ċfri dak li intom votajtu fuq u ma provajtu jistaw jgħatu kontribut tajjeb biex ikunem aktar disċiplina fi swieq finanzjarji f'dak li għandu x'jaqsam mal-budgets pubbliċi. Dan huwa biss eżempju ta' strumenti li jistaw jitlu fis-seħ u jirrispettaw il-karatteristiċi differenti tal-pajizi, ġifri jekk pass pajizi ħoss li l-stability bonds għandhom jidħlu aktar, aktar wara milli aktar il-qoddim din il-karatteristika jew sensitività għandha tiġi rispettata. U għalhekk jiena nemmen li xi darba jew oħra jasal iż-żmien biex nikkonsidraw minn ġdid jekk it-trattament li qed jingħata lil qatt ekonomiku tal-investiment privat kif ukoll dak pubbliku Illum il-ġurnata jkun forsi l-aktar wieħed xira għal tajjeb li fil-kostituzzjonijiet tagħna wara il-Fiscal Compact jinġi introdott l-ugwaljanza ta' bej il-budgets u li jkunu korretti, tajb li forsi nsejħula Golden Rule. Għaxdin hija tip ta' disċiplina, pero anke fid dixxiplina ekonomika tal-Ġermanja l-Golden Rule kienet dik li tistabilixxi li jkun hemm dejn tal-istat, però sakemm ikun hemm limitu għall investimenti pubbliċi. Un giorno un giorno l ċi Xi darba oħra l-Unjoni Ewropea la darba tem it-trasformazzjoni kbira tagħha wara kollox anki mertu tal-Ġermanja minħabba il-kultura ta' disċiplina, l-Europa tkun tista' tippermetti mingħajr ma tilludi ħawis li tikkonsidra strumenti għat kabir bħal dawn li għadni kif semmejt. Issa l-aħħar kummenti sur President għaliex ma tantx għandi ċans nidħol fid-dettal biex però nixtieq nagħmel referenza għal dokument li ħareġ fuq il-gazzetti Franċiżi u Taljani u anki dawk Ġermaniżi rina firmajt ma l-Onorevoli Silvi Gular, nistajt li aħna nabżon li naqdu fl-imkien u għalissa mux jirnexxil nesċilna namlu dan, l-integrazzjoni li aħna nabżon f'dozi aktar gbar. U anki demokrazija li aħna ovvjament mardux niċħdu. Mela kif nistaw naqdu dawn iż-żewġ konċetti li naqdu demokrazija u l-integrazzjoni? jiena naħseb li huwa verament faċli li naqdu l-demokrazija u l-integrazzjoni bla dubju l-integrazzjoni Iva. Kultura insulari biss forsi tista' tikkonsidra tista' tikkonsidra verament mod naiv li l-integrazzjoni tfisser super state. U maġġoranza kbira fil-parlament fil taljan ħoss li dan huwa possibbli. Sur President, skużawni li jekk jiena inħossni daqshekk appassjonat lejn l-integrazzjoni Ewropea, ma jiena ninsab ċert ninsab ċert li l-integrazzjoni Ewropea li ma tfissirx super state imma tfisser l-inkomplu bis-sussedjarjetà tista' tiġi tista' tingħaqad ma l-aspett tad-demokrazija ħna bħalissa nistgħu naraw x'jistgħu jiġru jekk il-persuni f'ċertu stati membri għandhom l-impressjoni li l-integrazzjoni issir periklu għal-demokrazija. Prejna nemmen li aktar mill-li noqogħdu nippruvaw nbidlu l-affarijiet kif inhuma, tajib li naħdmu fuq l-istituzzjonijiet li jeżistu teżisti u naħseb li jintom u kol smajtu bija fl-Europa istituzzjoni maħtura direttament mit ċittadini għal-sufraġi universali fil-fat dan huwa il-Parlament Ewropew din l-istituzzjoni tikkun tħares il-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej, jiena kont parti mill-Kummissjoni Ewropea li dan il-Parlament eh, stieden biex jerġa' jmur lura fil-pajjiż għaliex il-kontroll tal-Parlament huwa verament rigorus u jiena nemmen li meta niżviluppaw il-ħidmiet tal-Parlament Ewropew tajjeb li bekt tkun tista' taqqat l efficienza li l-espressjoni tal-gvernijiet bħal kunsill u anki il-ħarsin tal-Kummissjoni tkun tista' taqgħad dawn l-istituzzjoni dawn l-organi eh, li ġew inventati mill-Franza anki Sur Jean Monnet għaliex l-integrazzjoni u d-demokrazija għandhom ikunu kif ikunu dejjem f'armonija bejnietom. Nirringrazzjakom. Vielen Dank. Grazie ħafna, Sur President Monti. Inti semmejt l-artiklu illi ma publikajt flimkien mal-kollega Gular, jiena naħseb li qed nitkellem fissem ħafna kollegi illi verament jixtiequ jirringrazzjaw kemm li kif ukoll il-kollega Gular li verament kien artiklu tajjeb u naħseb kien konċidenza kbira li llum propju kien ippubblikat dan l-artiklu. Issa ngħaddu sabiex nisimgħu lil Joseph Dol ħażmuti. Prim Ministru, Sur Monti kollegi. Dawk illi ippoġġu hawnhekk f'din il-Kamra huma konvinti l unjoni Ewropea trid tirranġa l-finanzi pubbliċi tagħha. U tarġa taqbad it-triq ta' tkabbir u inti dwar dan tkellimt Sur Matina nixtieq ngħid illi riformi ekonomiċi li qed timplementa ġewwa pajjiżek huma ta' eżempju għal żewġ għanijiet. Inti komplejt ir-riformi illi beda il-gvern ta' qablek u inti wkoll għamilt riformi importanti pal pereżempju il-liberalizzazzjoni ta' ċerti professjonijiet. Dan jagħmel tajjeb għaliex sar joħloq postijiet tax-xogħol u jispruna l-kompetizzjoni. Grazzi għal proposta tijak ta' fl-sikurta inti ser saħħaħ l-ekonomija ta' suq soċjali u suq ta' xogħol se tagħmlu aktar dinamiku u tolli livell ta' protezzjoni fih dan is-suq. Inti ser tiġġielet kontra l-frodi u favur sistema ta' tassazzjoni aktar trasparenti dan huwa ġust ukoll għaliex inti ser tnaqqas il-pis fiskali minn fuq it-Taljani. Il-grupp tiegħi jappoġġa il-miżuri il grupp tiegħi jappoġġa il miżuri il miżuri li huma ta' eżempju għal bqija tal-Ewropa u nittama li ċertu pajjiżi jieħdu nota ta' dan. Jekk irridu tkabbir, irridu noħolqu klima politika illi hija adattata, irridu nagħtu il-fiduċja li ċittadini tagħna, mhux fiduċja żbaljata illi tista' tintesa għaliex ma tkunx ibbażata fuq ir-realtà imma fiduċja bbażata fuq ekonomija aktar kompetittiva u riformi li huma meħtieġa għall-istil ta' ħajja tagħna. L-ekonomija taljana bħal ħafna ekonomiji Ewropej hija ekonomija b'saħħitha għaliex hija bbażata fuq setturi kompetittivi u għandha l-potenzjal ukoll. Onorevoli Monti, inti bdejt tħaddan dan il-potenzjal u itta ftit mill-pis ta' fuq l-ekonomija. U naħseb li ħafna pajjiżi iridu jikupjaw l-eżempju tiegħek Inti qed illi aħna irridu nużaw ir-riżorsi illi mhux qed jiġu użati biżejjed, irridu nħallu l-SMEs tagħna, riċerkaturi tagħna wkoll il-miljuni ta' persuna persuni qiegħda fosthom iż-żgħażagħ biex huma jkunu jistgħu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom biex dan iżir isir hemm bżonn ta' spiritu ta' responsabilità dak li inti qed turi bħala kap tal-gvern tiegħek, Onorevoli Monti. Ħafna jippruvaw jinjoraw l-investiment pubbliku, inti tkellim dwar dan, imma aħna neħtieġu dan biex niksbu żvilupp jew tkabbir sostenibbli. L-ex-President tal-Kummissjoni Ewropea kien jgħid illi ħadd ma jsir iħobb is-suq intern. Iżda l-għada ta' San Valentino dan naraw illi mhuwiex il-każ tiegħek. Inti ta' bilħaq sir tħobb il-kompetittività fl-Ewropa. Fir-rapport tiegħek dwar il- l-ekonomija Ewropea u l-irkupru tagħha inti tkellimt dwar il-modija ta' tkabbir u l-impjiegi, koordinazzjoni fiskali aħjar fost l-Istati membri, integrazzjoni soċjopolitika fil-suq intern. Suq intern illi 20 sena wara li ġim waqqaf fl-1993 u design għadu ma tlestix. Inti dan fakkartu. Prim Ministru taf illi jiena favur din il-magna Franċiża u Ġermaniża iżda jien ukoll lest illi naċċetta illi l-Italja u pajjiżi oħra joħorġu bi proposti u kontraproposti. Jien ukoll qed inrotħajr għal l-impenn tiegħek għal metodu komunitarju tal-integrazzjoni Ewropea. Flimkien mal-Parlament Ewropew, Onorevoli Monti, inti taf illi jekk narġgħu morru lura għal metodu intergovernattiv dan ikun pass serju lura għal 500 miljon Ewropej. Jina grat lejk għaliex inti għamilt l-almu tijak biex topponi dan il-metodu intergovernattiv u l-maġġoranza ta' din il-Kamra tappoġġak. Dan il-Parlament jixtieq isemma leħen ieħor dak ta' Ewropa bbażata fuq is-solidarjetà, Ewropa responsabbli li hija integrata u politika. Inti tista' isserraħ moħħok għaliex għandek għallejata hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Azzjoni Soċjalistu Demokratiku. Issa fissa mill-Partit Soċjalisti Demokratiċi għandna s-sur swabda 6 minuti. Prim Ministru, natuk merħba hawnhekk fil-Parlament Ewropew mhux biss fissem il-kollegi demokratiċi imma kol fissem il-Grupp Soċjal Demokratiku. Inti bisbal ele il ġejt elett mill-Parlament Ewropew. Dan mhux minnu iżda aħna xorta konna naħtruk wara d-diskors tiegħek hawnhekk illum. U għalhekk erġ meta t-spicċa l-mandat tiegħek eja hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaliex aħna lesti il-għawk. L-istennijiet u kbar Prim Ministru fl-Italja u anke b'nadi oħra fl-Ewropa. Fost il-pubbliku. Inti tkellim dwar it-kabbir, dwar il-ħtieġa li naqdu tkabbir ma' disciplina fiskali. Jiena xti ngħid xi ħaġa oħra, xi ħaġa iktar minn hekk ngħid li d-disciplina fiskali tista' tintlaħaq jekk aħna jkollna it-kabbir u l-impjiegi. Għanna ħafna stqarrijiet, dikjarazzjonijiet mill-Italja minn pajjiżi oħra, imma l-azzjonijiet maħniex narawhom. Jiena nixtieq nikota il-summit ta' kan fejn il-President Sarkozy laqqa il ġ 20 u għal illi jemmen li l-impiegi irdu jkunu fil-qalba tal-azzjonijiet u l-politiċi biex naġaw nirkupraw it-kabbir il-fiduċja u jkonna tkabbir b'saħħtu u sostenibli. Klim sbieħ, imma fejn l-azzjoni? Għada niqsa l-azzjoni, tkellim dwar xi strumenti jendib bħal bons ta' stabilità. Għadna qegħdin niddiskutu dawn il-linji ta' politika ma m'għandniex bizzajet azzjoni, it-tininet Ewropa soċjali hija xi ħaġa konkreta għalina. Għal darboħra għandna l isqarrija tal-summit ta' kan tal-G20 aħna narfu l-importanza li ninvestu fi protezzjoni soċjali u nazzjonali fil-pajjiżi tagħna aħna konvinti mirru l-essenzjali ta' dialogu soċjali. Dalodu aħna diskutejna kif dialogu soċjali ma jinsabx hemmhekk fil-Greċja pereżempju, trojka tgħid leh għad-dialogu soċjali, le għall-imsieħba soċjali, leġislazzjoni issa unbat naraw wara d-demokrazija għalek għalina tkabbir l impjiegi u l-politika soċjali irridu l-koll immorru it fit. Issa dwar it-taxxi għall-Ewropa soċjali Is-sistema fiskali trid tkun waħda ġusta, waħda soċjali wkoll. U aħna irridu niġġieldu kontra l-evażjoni fiskali. Il-20 għal darbohra qal aħna penjati illi nipproteġu l-finanzi pubbliċi tagħna u s-sistema globali mit-tax havens u kol il-ġurisdizzjonijiet mhux kooperattivi. Ma rajniex azzjoni dwar dawn il-ġurisdizzjonijiet, dwar il-frodi fiskali. Xi jgħidu ċ-ċittadini meta l-flejers imorru l svizzera u pajjiżi oħra u mhux taxxati huma jridu jħallsu it-taxxa mis-salarju imnaqqas tagħhom. Inti taf Prim Ministru illi l-FTT taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji għalina hija importanti immens. Għal darboħra intqal irridu nibżgħu mill-evażjoni fiskali u l-istudju minn grupp tagħna jgħid illi jekk l-FTT issir mod sew l-evazjoni ma tkunx kbira, aħna naċċettaw illi flejs imur il-Bahamas, l-Svizzera, pajjiżi oħra, iżda f'daqqa waħda aħna restrittivi dwar it-taxxa, għal darbohra dan huwa punt ieħor importanti għal grupp tagħna jiena naqbel miegħek u kifet nixtieq illi tagħmel pass ieħor il qudiem konsolidazzjoni fiskali f'Ewropa, Ewropa b'aktar impjiegi inqas nies qiegħda, Ewropa soċjali, Ewropa ġusti b'sistema fiskali ġusta għaliex bekk il-konsolidazzjoni tiġi mod aktar maġġel. It-tieni punt hija għandna l-istituzzjonijiet Ewropej li jistgħu jikkontribwixxu għall iżvilupp bħal Bank Ċentrali Ewropew u l-Bank ta' Investiment Ewropew. Il-Bank ta' Investiment għaliex ma jagħtix aktar possibiltajiet ta' kreditu l-iktar għall-SMEs. L-investiment Ewropew ukoll jista' jgħin biex jiġġenera it-kabbir u dwar il-Bank Ċentrali Ewropew Em taljan iħolt għajt miegħu nhar it tnejn is-Sur Draghi illi qed jagħmel biċċa xogħol tajba u jiena nixtieq illi inti issegwi inti tappoġġa lill kollega tiegħek fil-Bank Ċentrali Ewropew biex tagħmlu l-almu tagħkom biex topprovu it-tkabbir il-likwidità għall-Ewropa għall-ġenerazzjoni tal-tkabbir u għalhekk għandna żewġ Taljani Draghi u Monti u permezz tagħkom l-Ewropa għandha xbija differenti u nittamaw li din tkun storja ta' suċċess Grazzi Super Mario. Ejjew nittamaw il ta' bilħaq tkun super. Issa dwar l-Ewropa demokratika għandek raġun l-aħħar pundan. Id-demokrazija u l-integrazzjoni imorru id fit ma jikkontradiċux il-xulxin. Iżda, għalina d-demokrazija mhuwiex il-Kunsill, għaliex il-Kunsill u l-membri tal-Kunsill jippruvaw jiksbu is-seta tagħhom il-ġdid. Ħafna jistaqsuna aħna ħsibna li intom irbaħtu mit-Trattat tal-Lisbona. X'inhu r-rwol tal-Parlament? Naf illi t-Trattat tal-Lisbona ma kienx trattat favorevoli għal membri tal-Gvern u l-Prim Ministri, imma nittamaw illi bid-demokrazija intom tappoġġaw it-talba tal-Parlament illi jkun parti minn din il-kisba demokratika u mhux palma maġara fir-rigward tal- pat fiskali li aħna permessa Roberto kena nisħu biex ikonna sem fil-diskussjoni u namlu forsi xi bidliet żgħar. Irridu nkunu preżenti fil-diskussjoni mill-bidunet. U mhix biss il-Kummissjoni. Hawnhekk id iddiskutejna illi hemm persuni mitrojka illi pallowkis il qed imorru ġewwa pajjiżi u mhux qed itejbu s-sitwazzjoni, pereżempju bħal dik fil-Greċja l-affarijiet fl-Italja huma differenti għaliex hemm responsabilità fiskali u tkabbir u mhux biss id-disciplina fiskali u l-istabilità fiskali. Aħna għandna dawn it-tammiet kbar fil-konfront tiegħek. Fl-aħħar net Prim Ministru Iva aħna sodisfatti aħna kuntenti ħafna li tinsab hawnhekk qed taħdem għal Italja aktar b'saħħitha għal Ewropa aktar b'saħħitha. Aħna hekk irridu irridu lill-Italja bħala membru fundatur tal-Unjoni Ewropea illi tkun sigura, mod ekonomiku, tkun b'saħħita, ikollha kemm jista' jkun impjiegi u politika soċjali tajba. Dan huwa l-kompitu tiegħek u aħna żgur illi inti bla tagħna sejjer iżommi għaw dan il-kompitu. Grazzi tassew. Spot hat jetzt für die Fraktion der Liberalen, Herr. Mario. Aziz President, Aziz Mario, il-grupp tiegħi. u koll il-grupp ta' Spinelli aħna gburin illi inti sirt Prim Ministru ta' Repubblika Taljana. Inti qed tagħmel biċċa xogħol impressjonanti għaliex fi ftit ġimgħat inti poġġejt l-Italja fitri it-tajba għamilt riformi strutturali tajbin meħtieġa għal pajjiż imma meħtieġa wkoll għall-Ewropa u fl-aħħar net issa għandna federalista veru propria u propju fil-Kunsill Ewropew. Eżis ħbib. Mux sarin inkompli nitkellem bit-Taljan. Jgħid il-kellim. Jiena iktar speċjalizzat li nitkellem dwar l-imbit Taljan u mhux dwar il-politika Taljana. Onorevoli Monti, inti illum teħtieġ xi ħaġa aktar minn komplimenti minn kliem sbieħ. Inti teħtieġ mill-Kunsill, mill-Parlament, xi ħaġa aktar minn appoġġ bil-fom, appoġġ morali, inti teħtieġ appoġġ konkret minn dan il-Parlament, mill-Kunsill Ewropew. Ġifieri pjan proposta biex tnaqqas ir-rati tal-interess għal kulħadd fl-Ewropa. Illum kollegi aħna dan irridu niftakruh fl-Italja anke wara ir-riformi kollha etħallas tlet darbiet ir-rati tal-interess, tlet darbiet iktar mill-Ġermanja dal-għodu 1.9 fil-mija għal-Ġermanja 5.7 fil-mija għall-Italja u dan ma jistax ikompli għaddejjek aħna irridu nirkupraw. Nistaw namlu żewġ affarijiet, jiena naħseb li aħna irridu niftakru li nistaw namlu dan il-redemption fund, dan il-fond ta' fidwa hija idea Ġermaniża hija idea tajba fond ta' 2.3 triljun euro illi kif tafu jifdi id-dejn 60% u dan jista' jtejjeb mhux biss ir-rata tal-interess għall-Italja imma wkoll għall-pajjiżi kollha u anke għall-Ġermanja. Sur Monti tiftakar illi dan il-Parlament mistaxilu permess ta' riżoluzzjoni talab illi dan jinħoloq dan il-fond ta' fidwa jiġi stabilit hija ideja tal-Parlament ta' maġġoranza f'dan il-Parlament illi naqduha ma' leġizlazzjoni ta' Tupek illi aħna qegħdin niddiskutu hija l-aħjar sistema għaliex xina ma naħsibx illi l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jkompli eternament jagħmel dan li qed jagħmel dak li qed jagħmel bħalissa illi jippumpja l-flus kull xahar jew xarej. Huwa ovvju minn kif qed inti u aħna konna sodisfatti ħafna bl-intervent tiegħek tal-suq tal-bonds komuni aħna irridu noħol u mhux biss is-solidarjetà imma wkoll strument tajjeb biex ikonna disċiplina reali fis-sistema monetarja tagħna. Hija soluzzjoni aħjar aktar strutturali. Aħna bħalissa diġà poġġejna triljun mill-flejes tal-kontribwenti biex insolvu il krizi il, kriżi qegħdin naraw id-downgrading tal-klassifikazzjonijiet ta' ħafna mill-ekonomiji l gbar fid-dinja. Franza, ir-Renju Unitu forsi għada pitada naraw anke dik tal-Ġermanja. U għalek nasab li wasal iż-żmien illi issa jkenna konna soluzzjoni strutturali u mhux ħalsu biss il kontribuenti imma anke l-istituzzjonijiet finanzjari dawk li għandhom il-bonds permezz ta' riforma strutturali tal-swieq tal-bonds fl-Ewropa. L-aħħar kumment l-Italja mhijiex il-Greċja. Il-Greċja l-lum tittarax qed jiġri fl-Italja. Teħtieġ il-Greċja teħtieġ riformi strutturali, trid naqqas ukoll is-settur pubbliku kbir tagħha u trid tirriforma s-sistema politika tagħha wkoll. U forsi hija idea tajba kif diġa qed li Sur Monti li wara li huwa item il-ħidma tiegħu fl-Italja imur il-Greċja, nibatuħ il-Greċja għax jista' jkun ministru eccellenti għall-Ewropa kollha. Fejn qed naraw diffikultajiet fih dan iż-żona euro. Grazzi tassew Mario. Grazie, onorevole Verhofstadt. Grazie, onorevole Verhofstadt. Issa l onorevole Harms fisem il-ħodor. Grazie, il-Presidente. Grazzi, President. Sur Monti, jena ħanaqbat nitkellem bil-ewwel bil-Ġermaniż. Bid-diskors tiegħek mhux biss l-artiklu li intom ippubblikajtu llum flimkien mal-kollega Gular, inti premissa tad-diskors tiegħek għamil żewġ affarijiet ċari ħafna llum. L-ewwel nett inti ir-raġel li inti f'pożizzjoni illi wara perjodu diffiċli ħafna illi għaddit minna l-politika taljana fl-aħħar qed tagħmel aktar ċivili u qed tagħtina s-sinjal illi inti possibilment tista' tkun wieħed minn nies illi kullu jistgħu jikkontribwixxu għal fatt li l-politika Ewropea tista' terġa' ssir ċivili minħabba illi sabiex inkun onesta u sinċira jiena naħseb li fuq dan aħna l-iktar irridu nitkellmu u d-diskors tiegħek jiena smajtu eh, bir-reqqa fil-fatt u f'ċertu waqtiet ma li kont titkellem jiena ħsibt li tkellimt tajjeb però forsi ma setax forsi jkun daqsxejn iktar ċar u jispeċifika x'inhuma l problemi speċifiċi iċ-ċifri rigward is-sitwazzjoni fl-Italja, semmejhom il-kollega Verhofstadt, il-Portugal, l-Ispanja. Spanja u l-Greċja dawn huma l-pajjiżi fejn illum iċ-ċittadini huma mbeżżejn minħabba illi jafu x'nija sitwazzjoni fil-Greċja, aħna ħin kollu qegħdin ngħidu l-sitwazzjoni fl-Ispanja, fl-Irlanda, fil-, -Irlanda, fil fl-Italja hija differenti. Iżda aħna nafu li l-kriżi mhijiex ikkontrollata, l-kriżi qiegħda tinfirex kull ma jmur. Għal din raġuni jiena naħseb li fil-fatt anka f'dak li għandu x'jaqsam is-settur tal-banek u fis-settur finanzjarju forsi kriżi firxet l-iktar jiena naħseb illi kieku jiena flokok kieku naħseb fuq ċertu kwistjonijiet u nipprova nara jekk nistax nagħti tweġibiet ħafna iktar ċari. Issa, l-ewwel nett jekk intom tħarsu lejn il-Greċja bħalissa u tgħidu illi aħna rridu jkollna politika inklusiva li jkollna Ewropa maquda. Taħsbu intom u taħseb inti li permezz tal-politika tal-kriżi kif qed tiżviluppa bħalissa fil-Greċja aħna qed nimxu fid-direzzjoni tajba minħabba li ma naħsibx li aħna sejrin fid-direzzjoni tajba. Ma nistax nwieġeb din mistoqsija b'iva kif qal il-Kummissarju fil-fatt jiena naħseb illi mhix tkun daqshekk dram kbir li kieku il-Greċja toħroġ miż-żona euro u jiena naħseb illi fil-fatt din il-banalità kif qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni hija xi ħaġa perikoluża ħafna. Apparti minn hekk inti tkellimt fuq disċiplina budġetarja. Inti taħseb illi inti bħala raġel u president li issa għandek tirranġa situazzjoni fl-Italja taħseb li l-iktar politika ta' disċiplina budġetarja għaqlija illi nippruvaw innaqsu il-budget u nifukaw fuq naqsijiet minħabba li dak li qed jagħmlu bħalissa fil-Greċja huwa għalli inkolli jistikaw iċ-ċottorin u inkolli jippruvaw innaqsu mill-ispejjeż iżda eh, u ma tifukaw biss fuq it-naqis. U minkejja dan it-naqis kollu mhux qed jifukaw fuq il-bilanċ li hemm bżonn jerġgħu jagħtu fl-ekonomija u sfortunatament il-foqra dejjem qegħdin jinsabu f'sitwazzjoni għar minħabba dan it-naqis. U għal din raġuni ma nafx jekk din hijiex politika li tista' tkun ta' għajnuna għal pajjiżi li jinsab ċertu diffikultajiet. Jiena nixtieq illi it ispjegali għalfejn inti qed il-banek il-kbar huma kbar wis u li jħin kollu rridu jiggarantixxu dawn il minn minkejja d-djufijiet li għandu s-settur tal-bankarju u rridu jiggarantixxu u joffru appoġġ ukoll għal pajjiżi li jinsabu f'diffikultajiet, però aħna qegħdin naraw li fil-fatt ma nistawx aħna nagħtu preskrizzjonijiet ta' kif huma għandu jmexxu l-politika tagħhom mingħajr ma naraw eżattament aħna kif nistgħu verament navvanzaw. Jina naf li inti fl-Italja fil-fatt bdejt illi dak li għandu qasam evażjoni ta' taxxa bdejt tifoka ħafna fuq eh, dan il u anka dak li inti ħabbart fil- fil-kasta ta' Cortina del Pezzo fil-fat nasib li kien interessanti, però rridu naraw li konna trattat li ma jerġax jippermetti li f'dan il-kundizzjoni kunem evażjoni ta' taxxa Aħna fl-Italja nafu illi hemm kważi 300 biljun ta' euro illi qegħdin jintilfu u jisparixxew fix-xi minħabba evażjoni tat-taxxa. nixtieq nirringrazzjak ħafna tal paċenzja tiegħek, sur President, permettili ngħid sentenza tal aħħar ħalli nagħlaq. Sentenza tal aħħar waħda biss. Sur Monti, Aziz President, inti fil fatt tinsab situazzjoni pjuttost speċjali. Inti trid turi lill-Ewropa kollha illi verament jixraqlek dan ir-rispett. U jiena naħseb illi inti, minħabba li għandek l-esperjenza tiegħek bħala kummissarju, għandek responsabilità speċjali għal relazzjonijiet ta' bejn il-pajjiżi sabiex jgħelbu l-kriżi ekonomika u jkun għandek rwol speċjali wkoll għal pajjiż li għadu mhuwiex għadu ma daħarx sewwa fil-kriżi ekonomika. Grazzi. Grazzi ħafna issa Sir sur Callanan. Mr. President. Grazzi, Sur President. Monty, famuż ieħor huwa Monty Python illi għallimna biex dejjem naraw l-affarijiet pożittivi fil-ħajja. U anke jekk l-aħbarijiet ekonomiċi mhumiex sbieħ, l-Italja għandha raġuni jew tnejja li għandha tkun ottimista. U dwar dan il-punt jiena naqbel ma' Sur Verhofstadt għaliex ovvjament l-Italja mhijiex il-Greċja. Iżda il-kont nazzjonali kurrenti ma kienx immaniġat tajjeb u kien hemm deficit enormi f'dan l-aħħar deċenju. Jider illi iswi jirrispettaw it-mexxija tiegħek Prim Ministru. Rendimenti ta' bonds ta' 10 snin u ma' f'pożizzjoni ġestjonabli issa grazzi għal riformi illi inti proponejt dawk ekonomiċi imma grazzi għall azzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew illi Igwadan jalek il-profitti għonek. Il-konsolidazzjoni fiskali, riforma ekonomika tista' taħdem, possibilment iżda fil-Greċja mhux qed taħdem. Jista' jkun illi tkun politika ħażina għal Angela Merkel illi l-Greċja toħroġ mi żona euro, imma din hija l-unika alternattiva għal żona euro kollha kemm hi. Konsolidazzjoni fiskali sejra tiffaċilita eh, din il-kriżi imma miex soluzzjoni dejjema għadjufija ekonomika tagħna. It-tweġiba kif qalu ħafna persuni hawnhekk hija it-kabbir. U m'għandniex nuqqas ta' stqarrijiet politiċi li appellaw għad kabbir għall-impjiegi iżda ejja u nkunu onesti sallum il-ġurnata kollha fallew għaliex iffukaw fuq ħafna klim, firaħ, fuq azzjonijiet biex iżommu il-kulħadd ferħan illi b'xi mod jew ieħor il-politiċi jistgħu joħolqu l-postijiet tax-xogħol. Din hija attitudni burokratika illi ġabitna fejn insabu llum. Ovvjament, hemm dokument ta' politika reċenti illi qed jitpoġġa fis-seħħ u jiena qed nirreferi għad dokument ta' Mario Monti dwar is-suq uniku illi ta' bilħaq huwa mħaddan fil-kumitat imko mill-kollega tiegħi Malcolm Harbour. L-ikbar problema fl-Ewropa hija li l-kompetizzjoni ġiet imminata mill-nuqqas ta' armonizzazzjoni flok il-liberalizzazzjoni u tistaw taraw il-politika tal-impjiegi tal-Unjoni Ewropea biex taraw ximpad devastanti kellu fuq l-ekonomiji tagħna. Is-suq uniku jista' jikseb aktar ekonomiji liberali, aktar ekonomiji flessibbli fl-Unjoni Ewropea. It-tweġiba mhux aktar armonizzazzjoni, mhux aktar burokrazija, mhux aktar regoli imma mhux aktar Ewropa. Il-tweġiba hija Ewropa aħjar ta' liberalizzazzjoni, ta' kompetizzjoni. Professur Monti, bħala Prim Ministru tal-Italja, qed nitkellem dwar id-demokrazija, inti ma ġejtx elett miċ-ċittadini, inti ġejt elett mill-Parlament Taljan, dan naċċettaħ, inti għandek opportunità eċċellenti biex tħaddan l istrutturar ekonomiku, liberalizzazzjoni mhux biss fl-Italja imma fil-bqija tal-Ewropa jekk jirnexxielek hawnhekk f'dan il-kompitu tassew diffiċli, tassew ta' sfida, mela allura il-grupp tiegħi sejjer jappoġġa fl-isforzi tiegħek. Grazzi. Smaħtat jitzfidi gwe. U issa, fisem il-gwe NGL, naddi l-kelma l-Patrick Lehjarik. Grazzi, President, Prim Ministru, jena nibza li għal darboħra dan id-dibattitu huwa tentattiv biex nippruvaw naħbu il-fidi, l-raġuni valida li waslet għal kawza ta' sfaxxar tal-Europa, tal-krizi tal-Europa. Inti semmejt id-disciplina. Iżda, dejjem qed nitkellmu dwar id-disciplina ta' ċittadini u mhux għall-finanzi u għan-nies li kienu qed jistanaw x'imkien ieħor. Dan kien qisu semm dan l-affarijiet li tissemmi mhux mhux se jagħmlu tajjeb għal finanzi pubbliċi u laqas ħajnidu mill-ġdid l-ekonomija se jissagrifika l-impigi, l-salari, benessri, soċjali, eċetera. Inti tkellem dwar id-demokrazija, x'tip ta' demokrazija inti stess surmonti qed teqret il-kodiċi tal-impigi fl-Italja. X'ingħidu dwar il-Europe l-aspekt? li qed jitlob għal iktar negozjar fir-rigward l-ftehimiet kollettivi mis-setturi. Għanna trojka li laqqas biss huwa elett minn ċertu pajjiżi x'demokrazija titkellem inti dwara meta qed tajt li qed dejjem nisimgħu l-istess affarijiet, disċiplina, sanzjonijiet, kastigi, qorta l-ġustizzja l dawk li ma jkunux konformi mal-awsterità. X'demokrazija hi din? Dawn trattati mhumiex trattati għad kabbiru għall-impigi u fisem il-GUE NGL jiena nixtieq nagħmel xi proposti biex nġeneraw it-kabbir u l-impigi, l-ħolqien pereżempju ta' salarju minimu Ewropew. U din hija xi ħaġa li dan il-Parlament vota favorih milux. Per eżempju, il-ħolqien ta' Ewropa ta' sigurtà soċjali ta' protezzjoni, nenevitaw id-dumping soċjali, taxxa fuq il-kapital, fuq l-istess livelli bħall-impigi, taxxa fuq it-transazzjoni finanzjarji ta' vera, alleanza Ewropea kontra kwalinkwa eh, kompetizzjoni u kommerċ arriqi Dan kollu jiddependi fuq l-ambjent soċjali fejn ir-rikkat ma jkunx jeżisti, fejn namlu tassow progress u fejn li konna politika industrijali u soċjali, riċerka, l-iżvilupp, l-edukazzjoni, dan kollu jkun possibbli permezz ta' il- żvilupp u fond ta' żvilupp Ewropew flok il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew. Iżda rridu naħdmu wkoll mal-Bank Ċentrali Ewropew li rrit jgħin dawk il pajizi li qegħdin f'diffikultà lum u jagħti self ta' wieħed fil-mija direttament lill-Istat. Nitolbok ma twiġibx, Sur Prim Ministru, li int ma tistax tagħmlu dan għaliex hemm trattati, inti qed tagħmel dan kollu kontra ċ-ċittadini u kontra demokrazija. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Liarik, issa fisem l fd is-Sur Speroni. President Monti, Prim Ministru Monti, inti għandek kompetenza finanzjarja li maturat fil-post, fuq xogħol, fil-akademija, f'ħafna eh, postijiet bħal Bilderberg u fil-sfond trilaterali. U għalhekk mhux kombinazzjoni li issa mort f'Wall Street għal żjara sabiex tiltaqa ma l-allima dawk li huma l-orrifa f'dek l-finanzi li wasluna għall-istat li qegħdin fih illum. Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u anke tal-Eurolandja jafu x'inhuma. U dan jafuh tajjeb għaliex minn għax minħabba qed jolqot il-but tagħhom. Inti iltqajt mal-kompliċi tiegħek u ma' dawk li qegħdin jiddettaw l x'tagħmel. Kompliċi għaliex minn kummissarju Ewropew, inti peress li għaxar snin ilu kont fil-Kummissjoni taqbel mal-idea tal-Ewropa. U sidin fuq fuqek jiddettawlek xtaqmel għaliex inti qed tipprova tgħaddi l-affarijiet minn kapijiet ta' statu ta' gvern u mhux mid-demokrazija. U bekk qed tevita il-fleje sal minħalla sit-taxxa u bekk qed teqret il-finanzi internazzjonali. Inti hawnhekk iddefendejt u ħarist kunċett ta' Ewropa li mhix parti minna u aħna ma naqblux magħha. U inti għat bl-istess mod bħala ma jgħid Giorgio Napoletano ħafna gideb u ħafna klim firaħ. Palma dak li għet li inti wahdek ma tistax toħroġ mill-krizi. Intom ma tarfux li intom it-nejn u intom bħalkom li komplu jisosnu dawn l-affarijiet u dawn l-affarijiet folot li jeżistu per eżempju l-Svizzera, Norveġa, New Zealand, Kanada, Australia, pajizi li għandhom tradizzjonijiet tal-ponent u demokratiċi li ċittadini tagħhom mingħajr ebda Unjoni, mingħajr ebda Euro, edin jaraw ekonomija u finanzi li kunu aħjar. Deċiżament minn din l-Eurolandja. Il-kellim jiġi interrot. Vielen Kasperoni. Herr Speroni. Vielen Dank. Okay, danke sehr, Speroni. Grazie, Sur Speroni. Herr Cohn-Bendit, Vielen Dank. Das Grazie ħafna. Issa s-sur Golnix, jek joġbok. Minuta u nofs, fortunatament, sur Golnix. President tal-Konsil, President tal konsilio tal Taljan, Prim-Ministru, nilqaw l-azzjoni imħaffa li intaħat bi pjan ta' austerita li ser jissodisfa l-ħtiġijiet tal-kompatrioti tijak u s-sur ehm, gradi membru, ex-membru tal-Goldman Sachs u issam president tal-Bank Centrali Ewropew. Inti qed terġa' tniedem il-ġdid il-pjan ta' tkabbir li huwa fil-fatt pjan ta' regressjoni Ewropea fil-verità. Nifraħlek. Iżda, Prim Ministru, dan li qed nitkellmu dwaru waqlu bija għaliex kull ma tnamlu għan nġaw infarfru l-responsabiltajiet minn fuq spallejna mingħajr ma jkonna l-fejn noqogħdu qoddim il-vot ta' dawk li inti supposta t-reprezenta. Il-ħidma demokratika tijak tidelli kemm xejn limitata u xek, sissa? Inti kont mdawwar b'dawn il-komunitajiet trilaterali, bil-Eurogroup, etc. U hemm xi dubju mhux ħażin dwar il-leġittimità demokratika minkejja li inti għandek il-maġġoranza parlamentari. Inti iddeskrivejt ukoll Ewropa integrata li xorta waħda tirrispetta s-sussidjarjetà. Iżda uħut mill-kollegi Wiġbuk, is-sur Zvobida, li huwa mill-Awstrija, is-sur Verhofstadt fissem il-grupp liberali li huwa fjammink. Huma wiġbuk bil-lingwa Ingliża. Iżda danna l-interpretazzjoni hawnhekk. Huwa possibbli li wieħed jitkellem bil-sin eh, nattiv tiegħu. Memx għalfejn noqogħdu nużaw l-Ingliż il-lingwa tal-Big Brother? Das Wort hat jetzt für die Kommission Herr Sefcovic. Issa fisem il-Kommissjoni Sur Sefkovic. President, Prim-Ministru, membri onorevoli, l-Italja daħlet fil-krizi finanzjarja fil-pozizjoni dajfa minħabba il dejn pubbliku dejjem jizdit u minħabba l-pozizjoni finanzjarja. Iżda l-azzjonijiet tal-Prim-Ministru Monti uraw determinazzjoni biex jaffronta dawn l-sfidi u adotta deġa bosta miżuri f'Diċembru għadda pakket ta' austerità ġdid li għandu jiżgura il-finanzi pubbliċi li jkunu fis-sod, għandu jippermetti li l-Italja jkollu bżejjed primarju diġa mill-2013 u jibbilanċa l-budget u inaqsu kemm jista' jkun. l oħra, mis-sajf li għadda u fil-ġimgħat li għaddew kien hemm firxa ta' miżuri li ġew adottati fuq it-tassazzjoni, il-pensjoni, il kompetizzjoni, l-ambjent tan-negozju u l-effiċenza tal-amministrazzjoni pubblika. L-iktar miżuri reċenti fuq il-ftuħ għal setturi tradizjonalment maluqa u il-konsolidazzjoni fiskali għandhom ikomplu jixpronaw il-kompetitività u l-ambjent tan-negozju, ikomplu jixpronaw it-kabbir u jżidu l-kapacità tal-ekonomija. Biex nala, il-Kummissjoni tilqa l-azzjoni deċiżiva li tieħdet mill-Gvern Taljan u hija lesta tappoġġa u tassisti il-Gvern kif għandu bżonn. Eżempju konkret ta' dan huwa l-appost tal-Kommissjoni fil-ġlida kontra il-qat fost iż-żgħażagħ permezz ta' twaqqif ta' tima ta' posta fl-Italja u permezz tal-programmar mill-ġdid tal-Fondi Strutturali sal-2013. Sur Prim Ministru, palma stajtara, għandek appoġġ wiesa fil-Parlament Ewropew u jiena ċert li għandek ħafna ħbib u ħafna Eh, li jappoġġawk fil-Kummissjoni u għalhekk nixtieq ngħidlek fisem il-Kummissjoni li nixtiequ l-Italja, l-Gvern tiegħek u anke lilek personalment ir-risq fl-isforzi tiegħek. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Sefkovic. U issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Prim Ministru Monti. Grazzi, President. Peress li ħadd iktar ħin milli kien stabilit fil-bidu u niskuża ruħi ta' dan ħanżom fil-qosor f'dan il-klim ta' eluq li nixtieq niddedika fuq kollox għal biex irraddilkom ħajr mill-ġdid sur President lill membri onorevoli ta' dan il-Parlament li kienu xhieda tal-appoġġ u l-istima għal pajjiżi għal gvern Taljan li jena Prem Ministru tiegħu u għalili personalment Dawn il-klim, dawn l-emozjonijiet u dawn l-atti huma ta' importanza kbira lina sabiex nipruvaw nigvernaw dejjem aħjar fl-Italja u nipruvaw natu kontribut siwi għall-Italja biex tkun iktar rigoruża fil-politika Ewropea mod partikolari għat kabbir. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll ħafna l-Sur Kummissarju Sefkovic għal klim ta' tifir li indirizzali ħawieġeb għal żewġ punti biss u nista' neżamina wkoll fil test li jena preparajt nħejjej tal-intervent eh, tiegħi iżda ħanqasru u ħammur li l-in mill-klim li ressaq li l-Onorevoli Speroni li kien filosofiku fid-diskors tiegħu u jena ringrazzjah xorta waħda. Nixtieq wieġeb b'tweġiba qasira ħafna. Qasira ħafna għal l-Onorevoli Gornish li uh, għal wow ħanaqleb bil-Franċis kellimni bil-Franċis u qal eh, une eh, légitimité démocratique. Inti semmejt il-leġitimità demokratika bis-suffraġġu tal-kaxxi tal-vot. Bid-differenza tiegħek u oħrajn bħalek jiena ma tajċ il-kandidatura tiegħi sabiex ikolli din il-kariga u din il-leġittimità, jiena ġejt mitlub li nassumi responsabilta li toġobni ma konċ namela min jeddi, iżda jiena ċer ċorta wahda li kieku tlabt li nieħu rridni fidejja, kieku għaluli biex nieħu rridni fidejja fi żmien ta' diffikultà, ma nafx int kemm kont tagħmilha din il-ħaġa wkoll għal minħabba li ma jkollokx kwistjoni ta' leġittimità demokratika jew le. Alla signora, all'onorevole. Nixtieq wieġeb issa lill-onorevoli Klim li mill-mikrofonu. Grazzi ta' dan it il tal-klim ta' konvivjalità li xtaqtu tindirizzawli. Issa, nishtiq wieġeb l onorevoli Harms minn dak li qed fuq iktar livell ġenerali fuq il-kwistjoni tal-Greċja kien hemm ħafna punti importanti li saru, il-koll tħassibna u tkellimna fuq il-Greċja u jiena nixtieq nistidinkom peress li wieħed minn iktar anzjani fostkom biex nħarsu lejn affarijiet minn perspettiva storika. Iva, il-mod kif eh, tiġi trattata l-Greċja b'mod qalil illum il-ġurnata jistgħu wasluna sabiex inħossu li ħajkonna unżommu din hija sitwazzjoni eċċessiva u Iva, hija situazzjoni mwera ħafna. Iżda nitlobkom ma tinsewx li l-politika griega għal bosta snin u qed ngħidha modestja u bħala osservatur barrani kien katalogu perfett ta' iktar prassi ħażina fil-politika fil-pajjiżi tagħna. U meta ngħidu dan fuq il-livell Ewropew u dan huwa indirizzat fl-artiklu li referejta li l qabel Meta najdu li għalissa l-Europa edha taħdem b'demokrazija fuq livell nazzjonali, iżda sfortunatament fuq livell Ewropew. Dan qed jitgiddeb b'żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa eh, għandna demokrazija fuq livell Ewropew u laqqas irridu nieħdu eżempji ta' demokrazija taħdem dak li jinna naraw għal bosta snin fil-Greċa li huma u f'pajjiżi oħrajn li kienu bbażati fuq il-korruzzjoni fuq il-korruzzjoni, fuq eh, tenders pubbliċi eh, mhux legali, fuq il-rakkomandazzjonijiet biex jelħqu f'ċertu karigi n-nies. Anki jekk nistgħu nqisu li r-rigorożità li urid hija waħda eċċessiva li dan qed titwassal minħabba d-disciplina budġetarja fil-konfront tal-euro Iva, dak huwa tajjeb iżda jiena nrid wassal kritika tiegħi iżda fl-istess ħin irrid ngħid il-kultura ta' stabilta' vvintata fil-Ġermanja u lil koll ħaddanna permezz tal-euro u bit-trattat ta' Maastricht kellu l-mertu wkoll li iwassal biktar serjetà għall l-attività politika tal pajiz individwali għax kien faċli wisq fil-moddi għal politiċi li jgħidu iva l-kwalinkwa ħtieġa li tinqala' Jdidu d-dejn, jżidu l-finanzi pubbliċi u jpoġġuh fuq spallejn ġenerazzjoni ġenerazzjonijiet tal ġejjini u kienu jirvenaw pajjiżhom stess. Għalhekk jiena nixtieq nara Europa li qiegħda f'mument ta' bilanċ li issa għanda l-keffa li għetmur l-lin u għetmur t-xeqleb lejn rigorozita iżda bħala taljan jien nishtiq najt imnalla li wasal dan il-moment ta' bilanċ għalix għall-Italja kellu benefiċi gbar għaliex snin ilu meta kena namlu eh, disciplina, kena bżon disciplina biex nitħalla l raswitna tajjeb. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für Ihre Ausführungen. Die Aussprache ist damit geschlossen. Grazie tal-kommenti, Daniela, id-dibattitu.